nilqa l-President tar Repubblika Ċeka, sur Zeman, u għapjaċir kbir tijaj li nilqa kawnek f'dan il-Parlament Ewropew. Inti ħadd l-inkarigu tijak ban ċar li s-saħħaħ il-vokazzjoni u l ġejjini Ewropew tal-Repubblika Ċeka u li tpoġġi r-Repubblika Ċeka fil-qalba tal-ħajja politika Ewropea. Naħseb din hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxuha, issa nistennew bil-ħerqa li nisimgħu dak li għandek xtajdilna Sur President.